Πρώτα Grazie ħafna, mena Grazie ħafna r-rezoluzzjonijiet li rċivejna l-lum ħanaddu għaman minn intenzjonati. Naġġorna s-seduta u nawgurat mim il-ġimgħat tajjeb lil kulħadd saħħa.